Sibuh fil-sit tal-internet tagħna taħt Seans on Direct li ħajkun ippubblikat hemmhekk fil-fatt. L-erba eżiż sinjuri jiena skont l-artiklu eh, Wieħed mill-artikli tar-regolament tal-proċedura tagħna aħna ħankun qed nifferma dan l-att legali illi ħajkun ippubblikat ukoll fis-sit tal-internet. Eżis kollegi, il-ġimgħa li għaddiet aħna ċelebrajna ġurnata il-jum jum il-mara fil-fatt jum internazzjonali dedikat lill mara